għanna prezentazzjoni mill-Kunsil tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz tal-Baġit Ġenerali għas-sena 2016 u għalek fissem il-Kunsil nixtieq nagħti l-kelma lil Sur Garmenja. Grazzi tassew, Signor President, il membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Kummissarju, Sinjuri. Huwa unur u pjaċir li jgħatawnek u dimkom Eh, niprezentalkom il-pozizjoni tal-Kunsil fuq la bozz tal-Budget Ġenerali għas-sena finanzjara 2016 din ġiet adottata b'mod unanimu minħat tal-Kunsil fl-4 ta' settembru. Lan prinċipali huwa li nappoġġaw l-irkupru ekonomiku, l-investiment u l-ħolqien ta' l-impjegi minn banda u li mill-banda l-oħra nistimulaw il-finanzjament tal-politika l-immigrazzjoni tal-azzjoni esterna tal-Unjoni il-budget jirrifletti il-solidarieta interna u anke solidarieta il-barra Jiena nishtiq namel prezentazzjoni maqsumma fi tlet taqsimiet l ewwel waħda li se tkun konsagrata li dak li qed jiġri bħalissa, it-tieni parti li tinkludi s-seba prinċipji u l-għanin li meċċew il-ftajim tal-Kunsell un bat it-tielet parti id-dettalji ewlenin meta wieħed iħares lejn dak li qed jiġri madwarna jitbikkem realtà hija ħarxa eh, xiren ta' eluf ta' migranti illi ħarbu mill-konflitt u li podġew it-tama tagħhom fl-Ewropa u għalhekk jiena nixtieq nisħaq fuq l-appoġġ li qed tagħti l-Unjoni Ewropea bħalissa anke bl-inizjattiva ta' ċerti stati membri l-għajnuna Ewropea motija għal din is-sitwazzjoni tal-immigranti bħalissa u għal dawk li qegħdin jitolbu l-azilija waħda mill-mezzi kif aħna qegħdin nuru solidarjetà interna u esterna. Ftit ċifri il-żewġ fondi ewlenin maqsumin huma il-MIF u l-ISF li għandhom bħalissa 3.1 biljun euro u 3.7 biljun euro mill-2014 sa l-2020. Fl-2015 iktar minn 45 program nazzjonali ġew approvati li jammontaw għal ftit iktar minn biljun bħala impenji ftit iktar minn 210 miljuni ta' prefinanzjament diġa eh, ġew sblokkati mill-Kummissjoni. L-element għajnuna urġenti ta' dawn iż-żewġ fondi eh, permettitina illi nisblokkaw ftit iktar minn 100 miljon. F'Mejju tal-2015 kien stajna napprovaw l-Aġenda Ewropea l-Immigrazzjoni sabiex ikun hemm ġestjoni aħjar ta' l-immigrazzjoni u approvajna l-budget eh, rettifikattiv numru 5. L-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar eh, kontributuri għal żona ta' madwar sira 805 u relokalizzazzjoni ta' refugjati għal 150 miljon ta' euro favur il-Greċja u l-Italja u kolġew accettati mill-Kunsill. Dan is-suġġetti żgur se jiġu diskussi għadaw jisa jissemmew il-President tal-Kummissarju Juncker fil-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni fejn huwa se jippreżenta pakkett ġdid ta' miżuri f'dan il-qasam. It-tieni parti se tkun ikkonsagrata għas seba' prinċipji illi fuqhom ibbaża l-ħidma tiegħu il-Kunsill L-ewwel net irna li kien importanti li aħna nitkellmu u nsolvu l-problema tal-arretrati tal-pagamenti li tista' tiġi solvuta minissa sal-aħħar sal-2016 u l-pożizzjoni tal-Konsil tinkludi krediti meħtieġa biex eh, niftemu għal meta se jiġu mħalsa dawn l-ammonti dovuti. It-tieni prinċipju il-Konsil aċċetta l-ammont kbir u eh, l-ammont sħiħ li jrid tal l-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku fl-2016 li huwa priorità assoluta. Tielet, il-politika l-immigrazzjoni għandha kreditu sostanzjali u anke miżuri temporani favur il-Greċja u l-Italja rikolizzazzjoni ta' 40.000 refugġat fit-territorju tagħhom il-Fond tal-Azilu Migrazzjoni u Integrazzjoni li se jkollu 515 miljon euro eh, bi progressjoni ta' 35% fil-2016 meta mqabbel mal-2015 u mbagħad l-lajnuna umanitarja dan se jiżdied 16% fl-2016 meta mqabbel l-2015 u jilħaq iktar minn biljun euro ħames prinċipju it-tnaqis tal-krediti illi eh, intużaw skont linji li kienu ispirati minn dawn il-parametri, livell ta' avanzament tal-programmi għal proġetti, rata ta' eżekuzzjoni li inatat għal proġetti u anke l-kapacità ta' assorbiment prevedibli u realistika għal programmi differenti. Is-sitt prinċipju il-linji budgetarja ġustati mill-Konsil huma principalment dawk illi għalihom il komissjoni kienet proponiet uh, eh, zidiet qawwijin u dana għall ammont qawwi ħafna illi aħna għam baxxejn ftit imma jekk intom taraw iż-żieda illi aħna għamilna b'mod assolut tal-krediti f'dan il-qasam taraw illi il-żidiet xorta waħda huma sostanzjali, is-seba' prinċipju l-aħħar wieħed fid-dawl tal-instabilità politika u kultant anki drammatika madwar l-Unjoni Ewropea il konsili deċida illi jħalli marġni ta' manuvra suffiċenti sabiex ikun jista' jieħu azzjoni jekk il-tensjonijiet u l-konflitti imorru għallar. Issa, nati ftit dettalji tal-pozizjoni tal-Konsill li tieħdet l-4 ta' settembru li għadda b'mod unanimu l-proposta jadin. Il-krediti ta' impen ta' 3 53.3 biljun u krediti ta' pagamenti ta' 52.1 biljuni. Il-krediti ta' ħlas huma 0.6% u tnaqqis ta' minus 0.5.4. il kummissjoni kienet proponiet ijan fissa uh, eh, minus 5% jirfiri l-appozizjonijiet huma qrib ħafna dan jese permettilna illi naqsu differenza bejn il-krediti ta' pennu krediti ta' ħlas u għalek li u koll naqsu il-riskju li kunem retrati. Issa dwar l-intestaturi, l-intestatura tal-kompetitività kabbiru l-impik li huwa fil- għalba qalba tal-prioritajiet politiċi għall-investimentu l-impiegi l-kreditu se jistiet 8.6% fil-pagamenti u 7% għall-impenji biex aħna nirrealizzaw il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku li huwa priorità oħra il-flus fuq il-Horizon 2020 u fuq il-programmi Connecting Europe Facility dawn tnaqsu u tnaqsu il-flus għal Galileo Iter u Copernicus u il-kumpaniji komuni. Minkejja dat naqis u il-pagamenti ta' ħlasijiet tal Horizon aħna sen dan wasal għal 140% għal ġifiri zida ta' 10.3% il konsillu ukoll naqqas ftit il-mekkanizmu għall-interkonnessjoni fl-Ewropa. Dawn il-krediti xorta waħda se jizdidu bi 53% fl-impenji tagħhom u 760 miljon euro. Ġifiri xorta waħda edin rib ħafna il-proposti tal-Kommissjoni il-programmi Cosme u Erasmus ma, ma tnaqqas xejn minnom Erasmus Plus kell, kellu uh, eh, 8 biljun euro ta' fl-2016 jiġifieri uh, kien hemm ta' 30% meta mqabel mal-2015 issa politika koezjoni territorjali tnaqqisar ħafna ta' 0.45% intestatura żvilupp eh, rurali 0.32% tal-impenni. Kif Fil-bidu krediti se jizdidu ħafna meta mqabla mal-2015 8.7% bħala impenji u iktar minn 15% għal krediti taħlas. Dan iż-żieda se tmur essenzjalment fil-qasam tal-immigrazzjoni li hija priorità politika tal-Unjoni Ewropea il-Konsill aċċetta wkoll illi jimmobilizza l-istrument ta' flessibilità fil-intestatura erba il-Konsil u koll accetta il-proposti tal-Kommissjoni u l-bicċa bira taħħom sen zidu dana b 2.4% biex nilħu 9 biljoni ta' euro u rrit nisħaq li l-Konsil qabel fuq l-ammont tal-Kommissjoni fuq il-punti fondamentali bħal lajnuna umanitarja, protezzjoni ċivili, lajnuna makrofinanzjarja li pajjiżi terzi, il-fond ta' garantija l-azzjoni esterna u anke l-appoċ l Palestina. L-intestatura ħamsa l-amministrazzjoni, il-proposta eh, tnaqset eh, 31 miljon li miex se teffettwa tħaddim effettiv tal-Unjoni Ewropea u l-Konsil ma modifikax il-budget amministrattiv tal-Parlament Ewropew imma se joqgħod għassa biex eh, eh, li jara li il-personal jitnaqqas 5% sal-2017 kif kien previst eh, sessir laqa meta kena il-triologu fuq il-budget fl-ulju sabiex nkunu nistaw niddiskutu mal-Parlament, il kummissjoni u l-Presidenza fuq din il-problema ta' tnaqis tal-personal. Biex nikkonkludi, eżis membri tal-Parlament Ewropew. Meta wieħed iqis is-sfidi li għandna qudiemna anki minħabba l-immigrazzjoni u meta wieħed iqis ukoll il-konflitti li qegħdin jihraxu fil-pajjiżi ta' madwar l-Unjoni Ewropea, il-Kunsill Ewropew ħass li kien indispensabbli li jinsab kompromess ibbilanċjat u responsabbli li jati marġni ta' manuvra sabiex aħna nkunu nistaw nifacċaw il-ħruxija tal-dawn il-konflitti li qed imorru għallar kull-jum u minħabba bħala sinjal ta' din is-solidarjetà interna u esterna illi aħna għandna l-koll naħdmu għalija u nżommu għal-qalbna. Grazzi ħafna. Issa nati il-mikrofonu lill-Kummissarju Krezu. Thank you very much, Chair, Madam. Grazie tassew, Signora President, Aziz Ministru, membri onorevoli, Signori. Nishtiq l-ewel qabel kollox najt Signora Sur Carmenja nirringrazzjaha għal-prezentazzjoni għal-rapport tal-Kunsill rigward la bosta tal-Budget Ġenerali għas-sena finanzjar 2016 aħna naqsmu l-ħsieb li disciplina budgetarja u amministrazzjoni tajba ja xi ħaġa li aħna rridu nofu l-ċittadini tagħna, però ċittadini tagħna jistennew ukoll li aħna nindirizzaw il-ħtiġiet urġenti tagħhom, speċjalment meta qed naraw dawn il-kriżijiet kollha. Il-President Juncker se jippreżenta għada l-Istat tal-Unjoni u d-diskors tiegħu rigward il-kriżi ta' refuġjati mbagħad għanna l-iżviluppi ta' swieq anke fis-settur tal-ħalib il-biraħ il-Kummissjoni ħabret pakket komprensiv ta' miżuri ta' madwar 400 miljun fondi tal-Unjoni Ewropea li ser jiġu użati għal benefiċċju tal-bdew mill-aktar fis possibbli. L-impatt finanzjarju tal-pakket tal-immigrazzjoni u l-agrikoltura ser jiġu riflessi l-itra mendata li ser nippreżentaw f'Ottubru din l-itra ser ikolla eh, surplus aktar oli fl-agrikoltura, sa ser nindirizza l-proposta oriġinali tal kummissjoni li fuq għambat eh, indirizzajna dan kollu. Il-budget tal-2016 hija proposta li edha tkopri prioritit kolla politiċi sabiex tixpruna l-investiment xogħol u tkabbir. U anki meta nqisu il-ftejm li ntlaħaq fuq l-investiment strateġiku sabiex intejbu l-kapaċità tagħna biex nilħu l-isfidi kollettivi tal-immigrazzjoni sabiex insaħħu l-Ewropa fid-dinja u il-proposta tagħna qed ħalli ammont marġni ta' 1.2 ta' impenji eh, u anki 1.6 eh, biljuni ta' pagamenti fuq kollox il-budget tana l-2016 xija proposta għal budget responsabli, budget għal ħafna ħtiġijiet kompetitivi fl-Ewropa u anke għandu marġni għal sitwazzjonijiet li ma nistgħux imbassruhom. Rigward il-ħlasijiet aħna nabbat ta' budget li qed iħares il-pjanta ħlas u qed joffri wkoll strateġija tajba għal politika ta' koeżjoni. Aħna nilqgħu wkoll il- talba tal-Kunsill rigward il-budget tal-2007-2013 għal programmi tal-koezjoni taħt titlu għed be Aħna madana kollu mħasba dwar il naqis fuq numru tal-linji budgetari. U xaktarx dawn minħabba rati ta' implementazzjoni f'nofs ġunju l-proposta ta' nandalan li tbiddel il-nuqqas taħlasijiet mis-snin ta' qabel l-inklużjoni ta' titlu dwar azzjoni esterna minħabba ċertu l-inji budġetarji ġew affettwati minn nuqqasijiet din il-bidla saret mis-snin ta' qabel. Issa għanna rati ta' implementazzjoni taħt titlu erba minħabba dewmien u mill-perspettiva tagħna bħal riżultat ta' dan m'hemmx raġuni biex innaqsu dawn il-linji budġetarji. Rigward l-impenji, aħna tnarrab b'mod sodisfat li l-Kunsilet jalqa il proposta tal kummissjoni dwar l-immigrazzjoni Azzjoni importanti diġa tiħdet fl-2015 sabiex nindirizzaw l-isfidi tal-immigrazzjoni. Programmi 23 eh, programm multinazzjonali, anki l-Fond ta' Integrazzjoni u l-Fond ta' Sigurtà Interna ġew approvati għal madwar għal 250 miljon euro. Dawn tħallsu l-istati membri miż-żewġ fondi 122 miljun mill-Fond eh, ta' Migrazzjoni u 38 miljon mill-fond ta' sigurtà interna. Dan il-flus issa ser ikun jista' joħroġ. Dak li qed niproponu għal 2016 hija kontinwazzjoni tal-baġit amendat propost fl-2015 u aktar li tissir fis snin ġejjin. Rigward il-titlu wieħed A fuq it-kabbiru l-impjieg, il-Kummissjoni ma taqbilx ma' raġunijiet tal-tnaqis sostanzjali fuq il-programm tal-Orizzont 2020 jew inkella il-Connecting Euro Facility minħabba prioritajiet politiċi, minħabba kwistjoniet marbuta mal-enerġija, jew il-finanzjament tal-fond ta' investiment strateġiku, hemm tnaqis li qed jiġi propost tal-politika tal-viċinat u ta' tkabbir. L-assistenza l mediterran mhix ser tkun qed iżid is-sigurta u mhux ser tkun qed il-ħaqlan għall iżvilupp ta' dan ir-reġjun Issa, innef amministrativa għal numru ta' snin, il-Kommissjoni kif ukoll numru ta' istituzzjonijiet oħra rew, limitazzjoni u amministrazzjoni tajba aħna konna din naħdmu bżidiet limitati u fin-nef amministrattiva aħna qed nagħmlu progress biex nilħu il-5% ta' tnaqqis tal-impjegati matul is-ħames snin. Madana kollu l-pożizzjoni preżenta donna qiegħda eh, mhux qed tagħmel isforzi biżejjed. Aħna rridu innaqsu 19 miljun euro rridu nifrizaw 160 il imposta tal impiek sabiex nilħu din il-mira sal-2016 il-impiegati ta' riċerka u impiegati fl-aġenzija ser jintlaqtu u mux ser ikun implementazzjoni tal-programmi permetti li nala l istqarija tiegħi rigwardan il-proċess. F'nofs Ottubru l-Kummissjoni ser tippreżenta etra amendata li fija nsibu aġġornament tal-agrikoltura implikazzjoni budġetari għal pakkett il-ġdid fuq l-immigrazzjoni li l-President Juncker ser iħabbar għada qudiem dan il-Parlament stess. Aħna eh, ħerqana biex eh, naraw ser isseħ f'dan il-parlament u biex insibu mod komuni kif aħna nkunu nistgħu insolvu l-problema budġetarja l-2016. Grazzi tassew.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 l-aħar wahda tmur lura lulju Aħna tinkunu konsistenti fil-prioritajiet tagħna niddefendu l-impjek, negozji u l-imprenditorjat, solidarjetà interna u esterna e kif ġi rifless fil-pożizzjonijiet tagħna nfassla fir-riżoluzzjoni tagħna. Hemm konsegwenzi għal dan kollu anki f'dak li hu l-titlu numru wieħed il-Horizon 2020, il-Europe Connecting Facility. Però bħalissa ma nistgħux ninsew li minnaħa tagħna m'hemmx ipokrazija. Kif kont qed ngħidilkom aħna tinkunu konsistenti. Diġà semmejna il-punt li meta niġu l immigrazzjoni il-kwistjoni tar-refuġjati għandha tiġi riflessa fil-budget Is-solidarjetà għandha bżonn aktar minn dikjerazzjonijiet għalija. Għandha bżonn il-flus. Issa ġara darba smaj dak li kellu ġijajdinna rappresentant tal-Kunsil jider li il-Kunsil mux qed jasal soluzzjoni don qed jiddefendi l-immigrazzjoni taħt titlu erba, programmi u inizjattivi li qed jippruvaw jindirizzaw din il-problema. Però hawnhekk il-Kunsill qed jaqta' madwar 450 miljun minn l-appropriazzjonijiet għet jaqta' madwar 200 miljon euro mill-politika tal-viċinat. Hemm il-ġlida kontra l-immigrazzjoni fil-Mediterran, hemmhekk qed naraw qatuħ ta' 130 miljun li qed jinqata' mill-iżvilupp, u għalhekk il-Kunsill issa qed jaqt dan il flus għall monta ta' 41 miljun euro. Miljun euro, skużawni. Il-Konsil qed forsi qed jiparaguna ruħu mal-budget tal-2000 tal-1980 u mux mal-budget li qed nitkellmu fuq illum tal-2016, aħna adottajna l-programm tal-budget tal-Unjoni Ewropea qasam finanzjarju għal 2014 sal-2020 biex jotta perċentwal tal-GDP. Il-Konsil, il-Konsil, però qed kompli tagħmel aktar tuħ u l-pożizzjoni tal konsil għalek hija inaċċettabbli, ma nistgħux nifmuha, hija inkonsistenti, tmur kontra il-proposti ta' ħastess u anki l prioritajiet Il-Kunsill mhuwiex qiegħed f'pożizzjoni li jajdilna, jina, Signora President, kelli erba minuti. Il-Konsil ma jistax jiġi hawnhekk u jajdilna li qed jaqta linji fejn lanqas hemm kapaċità tas-sorbenza. U għalhekk dan japplika wkoll għas-CEF. Hemmhekk qegħdin jaqtaw eh, flus minn istrumenti li għandna bżonn. Jiena ma nistax nifhem kif intom tistaw tiġu għawnu tam dawn it-tip ta' sqarrijiet. Fih dan il-plenarja, dan l-emiċiklu, minar laqqas teħmaru bil-mistħija. Mintom xetturu lebda mistħija unek. Għax dak li għattajt inti mux konformi mal proposta tal-konsil u il- Kunsil, tuħli għamel il-Kunsil minn ġdid, grazzi sew inti kellek 3 minuti sur Fernandez. U l-istess għandu allokata li sur Depre. Grazzi, Signora President, inta terba minuti. Kużani kont qed niċċajta jgħid il-kellim, Sinjura President, Sur President tal konsil Sinjura Kommissarju, Sur President tal-Konsel jena eh, u koll ħattirruħ meta smajt l-aħbarijiet fuq l-2015 u 16 dwar krediti ta' pagament. Is-sena li għaddiet aħna għaddejna kważi il-ħin ta' negozjati kollha eh, mal-Kommissjoni biex niprofaw nsibu soluzzjoni għal problema drammatika tal-pagamenti li kena u dimna. Issa s-situazzjoni għal-2015 miex tajba imma l-menu hija stabli u se tittejjeb fl-2016 imma dana mhux se jdum għalliex meta wieħed jara l-perspettivi finanzjarji se taraw li se jkun hemm sieda fil-krediti tal-pagamenti għaliex strutturalment ma sar xejn biex eh, eh, nevitaw is-sitwazzjoni li aħna sensibu ruħna. Fuq il-budget tal-2016, sur President, Aħna għanna tlet priorità ewlenin li huma komuni kważi għal eh, mexejjar politiki kollha jiġifieri it-kabbir, illi niffaċċaw il-problema tar refuġati li rridu niffaċċawha b'mod uman u uh, il-ħtieġa illi Eh, noqodu għassa għad dawn it-teddidiet terroristiċi. Jiena mhux se nitkellem ħafna illum fuq din it-tielet Eh, sfida, imma biss irrid infakkarkom li hemm bżonn li nsaħħu l-mezzi umani u tekniċi li jkunu għad dispożizzjoni tal-Europol u Eurojust u Lisa li għandhom rwol importanti ħafna fl-iskambju ta' informazzjoni strateġika biex aħna nkunu nistgħu niġildu kontra t-teddida ta' terrorizmu sabiex ma jkunx hemm aktar attentati. Aħna nqisu li il-mezzi li jintom allokajtu bħala konsil anki bħala kommissjoni mumiex suffiċjenti sabiex dawn l-entitajiet jaħdmu b'mod l-aktar effiċjenti il-problemi eh, eh, l-aktar seri li rridu niffaċċaw hija problema tal-refuġati li jitolbu protezzjoni fit territorju tal-Unjoni Ewropea aħna smajna dikjarazzjoni ta' Sir Juncker u wkoll ta' ħafna mexxejja politiċi li aħna naqblu magħhom jiena mhux qed nitkellem ovvjament fuq is-Sur Orban imma hemm bżonn li l-mezzi budgetarji ikunu suffiċjenti għal-2016 l-abbozz tal-budget tal-Kummissjoni eh, jipprovdi għal żieda meta mqabla mal-2015 ta' 179 miljun imma il-rilokalizzazzjoni ta' dawn il- il-refugġati l-ispejjeż se se jiżdiedu. Jekk aħna se jkollna nirlokalizzaw dar refugġati, dan se jkun mi 960 miljun euro li jridu jiġu mobilizzati biex nirrispettaw id-dispożizzjoni tal-artiklu 18 tar-regolament għamif. Jiena jiddispjaċini ħafna kif uh, il-kollega tija Jose Fernandez li il-Konsil reġa ħassib bżon li innaqqas ċerti linji budgetarji ta' Horizon 2020 u Connecting Europe Facility fil-waqt li mill-informazzjoni kollha illi waslitinna dawn il-linji budgetarji huma propju illi għall-2014-2015 Horizon 2020 eh, qiegħed uh, f'pożizzjoni li ma jistax jagħmel dak il-inħoloq biex jagħmel. Grazzi. Pour conclure euh, ce débat, je vais Biex nikkonkludi issa nerġa' nagħti il-mikrofonu lill-Onorevoli Gramenja. Grazzi, Signora President. Naħseb illi dan mhuwiex il-moment biex nibdew diskussjoni fuq is-sustanza. il sustanza Eh, dwar il-proposta tal-Kommissjoni u il-kummenti illi għamlu iż-żewġ rapportez, is-Sur Fernandez u s-Sur Depre, li xorta waħda jina nixtieq nirringrazzjom għall-impen tagħhom u għal dinamizmu illi ħatmu bih biex jiddefendu il-krediti eh, individuali tal-budget jiena irrit ngħid illi tnaqis illi eh, għamel il-Kunsill sar eh, fuq il-proposti tal-Kommissjoni li hija kienet proponiet ħafna zidiet konsiderevoli fuq eh, ħafna linji budgetarji irrit najt li per eżempju fil-intestatura erba aħna għanna krediti ta' pagamenti li zdiedu bi 22.45% ġifiri meta nitkelmu dwar tnaqis maħniex edin innaqsu meta mqablin mal-budget ta' sena ta' qabel imma Eh, irridu naraw ukoll id-dawl tal-affarijiet oħrajn tal-ispejs il qegħdin dejjem jiżdiedu ma ma nistax noqgħod nidħol fid-dettalji tan-negozjati li sar fuq il-budget illum. Jiena ħadd gost nisma' illi eh, jiena minn tiegħi ħassejt illi kont eh, realist ħafna imma issa darbohra niprofa nkun realist dejjem aktar darbohra li rġaw li l-taqaw jena rritnajt illi aħna se naħdmu id fit ma'kom, nisimawkom, nisimaw il-proposti li se tamlu naħduhom bis-serjetà u jena lest illi nikopera ma'kom b'mod ġenwin u kostruttiv sabiex nkunu nistaw naslu biex nilħu kompromess li se jkun ferm aktar diffiċli illi aħna naslu għalih u eh, nafu illi għanna ħafna spejjes u dimna minħabba situazzjonijiet li għadin isiru dejjem aktar serju. Eh, Il-President tal-Kommissjoni Juncker se jiprezenta l-pakket il-ġdid tal-Kommissjoni fuq il-problemi tal-immigrazzjoni dana mhux se jsir b'xejn u anke fuq il-pak kif qalet il-Kummissarju u kol se jkun hemm xi eh, flus li jridu jiġu allokati. Għallek il-budget mhux se jkun faċli negozjaw fuq u l-unika ħaġa li ngħidilkom illum huwa li aħna se nkunu sinċiri u nippruvaw illi nasnasu għal kompromessi sostenibbli, realisti u nuru is-solidarjetà lejn il-barranin biex u wkoll iktar tkabbir u irkupru fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, id-dibattitu huwa għamalu u issa ngħaddu għad-dibattitu li mis. il- Hudu, paċenzja sabiex il komissarju il Avramopoulos ikollu ċans jasal.